Kolla se l-akta desta Mela. Eh, Minuti ħaj jiġu eh, sottomess il-Parlament, il sezzjoni jmiss, nkun nistaw nibatu rizoluzzjonijiet fil-seduta tal-lum.